Kipriano, l-komissarju preċedenti, Zgurana meta kien kummissarju illi hu mhux biss kien ser jimplementa din il-leġiżlazzjoni b'mod eh, tajjeb imma wkoll kien ser jirrevedi s-sitwazzjoni. Dan kien ser jagħmlu fl-aħħar tal- eh, tal-mandat tiegħu issa qegħdin nimxu b'mod maġel lejn l-aħħar tal lejn it-tmiem ta' din dan il-kummissarju u dan il-parlament. Jien issa nsejjaħ lill-Kummissarju preżenti biex iżomma dan l-impenna li xina naħseb li dan irridu neħdu b'mod serju. Għamil dawn il-punti ħafna drabi f'seduti oħra preċedenti aħna soċjetà ċivilizzata f'diversi modi din is-soċjetà hija ġudikata mhux biss bil-mod kif titratta l-bnedmin tagħha ma wkoll kif il-mod kif titratta l-annimali tagħha. U dan eh, nibqa' nenfasizzah l-aħħar punt tiegħi huwa dwar il-mistoqsija nnifisha jiġifieri il-regolamentazzjoni tal-trasport tal-annimali ila mdaħla fis seħ mill-2007 u għal daqsten suppost il-Kommissjoni rċevit l-ewwel rapport annwali mill-Istati membri dwar l-infurzar ta' dan ir-regolament. Tista' l-Kummissjoni eh, tagħti akkont li ma stati membri eh, eh, sottomettew il-rapport tagħhom u il-Kummissjoni diġà għamlet xi analiżi preliminarja li tista' tagħti xi stqarrijiet dwar in-nuqqasijiet u d-diffikultajiet li tqajna magħhom jew inkella dwar il-kisbiet minn din il-leġislazzjoni forzata. U għal daqstan sejra l-Kummissjoni tipprepara rapport dwar il-proċess ta' nfurzar tal-regolament fl-Istati membri analiżi bħal din tkun essenzjali fil-kuntest ta' revizjoni pjanata tar-regolament trasport tal-annimali. Għal daqstan, sur Kommissarju. jiena irrit risposti għal dawn il-mistoqsijiet kollha. Grazzi. Grazzi fissam il-Kommissjoni. Ħasejjer jitkellem is-Sur Kummissarju, l-Onorevol kommissarju Spidla. Onorevoli membri, sinjuri, jina naqbel bisħieħ mal-perspettiva ta' Sur Perish, il-mod kif aħna nitrattaw l-annimali, ġifiri annimali użati fl-agrikoltura, hija mistoqsija etika, pero hija mistoqsija wkoll ta' ċiviltà, ċivilizzazzjoni. Il-Kommissjoni hija konxa li trasport tal-annimali għal eh, mezzi kummerċjali tista' toħloq diversi dbatija Dan huwa l-każ speċjalment eh, fil-każ tal-annimali li eh, ma msejħin ta' valur baxx għal li jintbatu l-biċċerija. U dan speċjalment ukoll għat trasport eh, għal distanza fit-tul din hija importanti aħna kellna rapporti ta' krudeltà lejn l-annimali. Il-Kummissjoni tappoġġa l-aqwa mezzi disponibli biex terratifika din il-situazzjoni. La naħħari tagħna għalli ninfurzaw ir-regoli eh, tal-Unjoni Ewropea, ir-regoli legali għal daqstant eh, ntejbu s-saħħa tagħhom, ntejbu l kondizjoni u l kondizjoni tajxin tagħhom. Fi studju eh, mwetta mill ċentru tal-riċerka konġunta aħna sibna konklużjonijiet li hemm Eh, modi aħjar ta' kontrolli u modi ta' monitoraġġ eh, bis-satellita biex wieħed ikun jista' jidentifika l-żona ġeografika bil-GPS din tista' tejjeb l-infurzar tal-liġijiet. Dawn it-teknoloġiji innovattivi sew naqsu wkoll il-burokrazija kemm fuq livell nazzjonali u kif ukoll fuq livell ta' awtoritajiet. Kummissjoni wkoll qiegħda tevalwa l-possibilità li tissuġġerixxi sal-aħħar ta' dan il-mandat Eh, regoli u standards ġodda bazati fuq eh, għarfien eh, xjentifiku relatat man numru u l-modi ta' trasporti fuq kol il-numri ta' annimali għal kull vettura. Il-Kummissjoni edha tevalwa l-infurzar u l-implementazzjoni skont ir-rapporti tal-Istati membri li dawn huma konformi mar-regolamentazzjoni attwali tal-Unjoni Ewropea. L-informazzjoni li hemm f'dawn ir-rapporti Eh, tista' tiġi mqabbla ma' riżultati ta' spezjazzjoni li jagħmlu l-esperti veterinari fl-istati membri dawn ir-riżultati ta' dawn il-verifiki jiġu pubblikati mbagħad permezz tal-websites eh, tal-Kummissjoni jiġu wkoll evalwati billi jiġu mqabla informazzjoni differenti minnaħa tal-NGOs u organizzazzjonijiet eh, internazzjonali u mattivi f'din f'dan il-qasam. Diversi stati membri diġa sottomettew ir-rapporti tagħhom għas-sena 2007. Sal-aħħar tas-sena 2008 kien hemm Ċipru, Litwanja, Malta, il-Bulgarija u l-Lussemburgu li ma sottomettewx ir-rapporti tagħhom. Il-Kummissjoni eh, Innutat dan u sera tkun qed tosserva b'mod rigorus is-sitwazzjoni. Ir-regolament tal-2005 ifisser illi dan irid jiġi implementat fl-istati membri u l-infurzar ta' dan huwa aspett ewlieni għal kull leġiżlazzjoni ġejjena għal daqstant il-Kummissjoni sejra tieħu konsiderazzjoni l-analiżi tal-istati membri biex bekk tkun tista' timmodifika il leġislazzjoni fil-ġejjini, grazzi. Sa sejrin naddu għall-interventi fisem il-gruppi politiċi. Sejrin nibdew mis-Sur Stevenson. Fissam il-PPEDE. E. Sur Kummissarju, ejjaw naraw l-isfond ta' dan il-mandat tal-trasport tal-annimali inqabel f'Diċembru 2004 u daħal eh, fis-seħ fil-2007 fl-istati membri kollha. Kien hemm derogi speċjali li japplikaw għal vjaġġi aktar twar fej seta jiġi muri illi l-standards tal-vetturi kienu aġġornati eh, u kien hemm ukoll eh, kontroll tat-temperatura, ventilazzjoni xirqa' U eh, kien hemm ukoll perjodi ta' serħan għall-annimali li kienu inkorporati f'dan il-ħin. Kien hemm ukoll eh, starriċ għal żoni eh, remoti rurali, pereżempju l-Irlanda bħal Shetland, wieħed ma jistax jevita vjaġġi fit-tul. U għal daqstan ġew diżinjati vetturi b'aċċess għall-ilma biex l-annimali jkunu komdi fil-vjaġġ tagħhom Kien hemm ukoll proibizzjoni fuq it-trasport pal per eżempju l-annimali u l-ħaruf per eżempju li għandu inqas minn xarej, inqas minn ġimatej. Dawn ir-regoli ġew osservati eh, strettament f'pajjiżi bħal l-Iskozja fej hemm fost l-ola livelli tal-aqwa prattika fl-Unjoni Ewropea. Pero jina mħassem pala, bħal Neil Peris illi dawn ir-rapporti mummis eh, edin jiġu osservati f'diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fin-nofsinhar eh, fil-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea u fost dawk il-membri ġodda tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, dan huwa relatat mal-trasport eh, tal-żwiemel għal-biċċerija. tal biċċerija l-NGOs edin juruna eh, eżempju ta' abbuż ta' annimali annimali li jiġu trasportati fi sħana qawwija mingħajr aċċess għal ventilazzjoni minna perjodu ta' serħan eh, pakjati ġo trakkijiet u l-annimali qegħdin jajjew u isofru minn min stress kbir anke kunu jridu jieħdu n-nifs u eh, uħut minnom jispiċċaw imutu dan l-abbus irrit jieqaf. Irrit ikun hemm osservazzjoni ta' regolamenti kollha fl-istati membri kollha għal daqstant jiena nappoġġa il-mistoqsija ta' Neil Parish illum li tfittex li tivverifika il-livell ta' konformità ma' dawn il-miżuri jiena nittama li l-Kummissjoni tista' tipprovdina din l-informazzjoni u tiżgurana illi qegħdin jittieħdu l-passi meħtieġa biex ikun żgurat l-implementazzjoni ġusta eh, ta' trasport ta' dawn l-annimali. Dan ikun konformi eh, mal-regolamenti li jena semmejt. Grazzi. Grazzi. Issa fissem il-Grupp Soċjalista l-Onorevoli S. Ramos. Grazzi, Sur President. f'ċerti pajjiżi kif qal is-sur Stephen sena raġunijiet ġeografiċi jew minħabba il-daqs tagħhom f'ċerti pajjiżi trasport tal-annimali huwa sinifikanti għal daqstant sur kummissarju jiena nixtieq na nsemmi żew ċoqsma partikolari l-ewwel ħaġa. Jiena naħseb li huwa ovvju li l-Kummissjoni għandha problemi relatati mal-figuri eh, f'din f'dan il-qasam madwar l-Unjoni Ewropea. Issa skont ir-regolamenti kurrenti dawn il-sati membri għandhom jiprezentaw rapport kull sena li semmi l-ispezzjonijiet li ġew mwetqa fis-sena ta' qabel, però regolament ma jinkludix in-numru minimu ta' ispezzjonijiet. U lanqas hemm l-ebda tip ta' uniformità dwar din it-tip ta' statistika dan ifisser li eh, din it-tabella ta' dejta mistax tiġi miġbura u mqabla jiena nemmen sur kummissarju illi għal beneficju ta' dak kollha konċernati dan irid jiġi jiġi rettifikat malaj kemm jista' jkun. Jiena mħasseb dwar punt ieħor. Inti sur kummissarju, fil-diskors tijak, inti referejt għall innamali fil-triq taħħom lej il-bicċeriji, pal-annimali low value, ta' valur bax. Jiena ma naqbilx miegħek jiena naħseb li dawn għandhom valur oli, valur ekonomiku oli, oli u jiena naħseb dakkolan valuti f'dan is-settur jaqblu miegħi. Jaqblu u ukoll eh, fil-fatt li rridu niżguraw li jkun viabli ekonomikament li dan huwa vijabli ekonomikament huwa essenzjali illi trasport tagħhom ikun xieraq biex huma jaslu fid-destinazzjoni aħħarija tagħhom tkun xi tkun u janka jekk tkun il-biċċerija. Għal daqstant, aħna rridu nkunu mħasba illi dan it-tip ta' annimali jaslu f'kundizzjonijiet favorevoli u jina nishtiq nappella biex intom tikkonsidraw dawn il-punti f'dan il-regolament li l-Komissjon edha taħdem dwar aħna nafu li dan il-regolament sejjer jinkludi bidliet dwar il-massim il-ħin massimu ta' trasport kif diġan ntqal u kol dwar il-temperatura massima u temperatura minima dwar il-teknoloġiji l-ġodda għal daqstanzu l-Komissarju nistaqsik u nistaqsi l-Komissjoni qabel ma tagħmlu dawn it-tibdiliet kbar, jekk joġobkom oħorġu eh, b'bażi xjentifika solida biex ikonna bażi solida għal dawn il-bidliet. Irid ikonna bażi xjentifika solida u għandna f'diversi oqsma. Irridu eh, rridu namlu bidliet l-ewwel qabel kollox meta jkollna dawn din il-bażi xjentifika. Din hija xi ħaġa li jiena qed naħdem dwarha wkoll fir-rapport tiegħi. Jiena nemmen illi f'dawn l-oqsma hekk importanti aħna l-kor irridu irridu nitfaw il-karti tagħna fuq il-mejda u naraw fejn jaqblinna u fejn ma jaqblinniex. Grazzi issa l-Onorevoli Jensen għal minuta u nofs. Grazzi, jiena diżappuntata li wara erba snin, xorta għat x inizjativa minnaħa tal-Komissjoni sabiex il-leġislazzjoni tkun aktar stretta hemm intenzjonijiet tajba. Hemm kooperazzjoni tajba bejn eh, Sur Kipriano u Sinjura Vassilju u l-Parlament, imma memx riżultat. Hemm bżonn ukoll leġislazzjoni titwettaq. U hemm bżonn garanzija li il-trasport tal-annimali jiġi mqassar għal 8 sigħat. Ma rridux nitkellmu biss eh, dwar it-tul ta' żmien għax il-provi juru li anke sigħat ta' trasport eh, tista' tkun eh, fatali għall annimal li ikun dajjef. Annimal dat kondizjoni tajba u li jkun saħħtu jistaqbes ukoll it-tmin sigħat imbagħad minn naħa l-oħra. Jekk fuq it-trasport eh, fuq distanza twila proġetti pilota għal waqti ta' serħan wara erba eh, sijat. Allura hemm bżonn li r riċerkaturi il-veterinarji, l-organizzazzjonijiet, it-trasportaturi jinaqdu ħalli jiddefinixxu l-prattika tajba. Huwa diffiċli li dawn il-pratiċi tajba u imma huwa meħtieġ dan sabiex isir. U bżonn li jsir riċerka ħalli imbagħad dan jiġi rifless fir-realtà fil-leġislazzjoni. Mister Wojciechowski per un minuto. Is-Sur Wojciechowski għal minuta. Grazzi Sur President. Is-Sur Peris kellu raġun meta fakkarna fl-idea li il-mod kif nitrattaw l-annimali jatina informazzjoni dwarna. Jekk aħna ħniex soċjetà ċivilizzata jew le, hemm diversi każijiet ta' tbatija tal-annimali. Tbatija mhux meħtieġa waqt it-trasport. Aħna qed nagħmlu l-almutana però dan mhux biżejjed. Fl-opinjoni tiegħi soluzzjoni tajba tkun illi namlu limitu fuq il-ħin ta' kem, ta' kemm l-annimali jivvjaġġaw u l-ħin totali li huma eh, għattaw fil-trasport eh, għal biċċeri u dawn namlu ta' 12 sija. Aħna qegħdin naħdmu fuq abbozz ta' regolament tal protezzjoni tal-annimali li eh, immorru biex jinqatlu fil-biċċerija. Sinjuri, l-argument finanzjarju jista' jkun importanti hawnhekk trasport fit-tul ifisser aktar spejjeż, l-spejjeż jitilaw. U għal daqstant il-prezz tal-laħam jista' jiżdied ukoll dan jista' jkun argument biex innaqsu il-ħin li l-annimali għattaw għat-trasport. Grazzi. Issa, fissem il-ħodor l-onorevoli xliter għal 3 minuti. Grazzi, Sur President. Grazzi, il-livell ta' żvilupp ta' ċivilizzazzjoni jista' jiġi mkejjel bil-mod ta' dawn kif jitrattaw dawk li huma l-aktar dajfa. Lura aħna barbari mena bil-mod ta' kif aħna nitrattaw l-annimali b'dan il-kejl. Aħna l-istadizi membri tal-Unjoni Ewropeja u meta isibna fl-Unjoni Ewropeja diskutejna l-mod ta' kif nistgħu ntejbu l-ġid tal-annimali hemm ir-regolament tal-2005. U aħna edna li issa raħ jkun hawn kontroll, jkun hawn sistema tal-GPS. U ħajkun hemm taħriġ tal-dawk li eh, mexxu eh, dawn il-karozzi ta' trasportaturi ta' xufiera. Imma eh, wara dan iż-żmien m'hemm xejn minn dan kollu. Kif l-affarijiet qed jaħdmu fl-istati membri? L-affarijiet fi sati membri sejrin tajjeb, le, b'xorta ħażina. Is-Sur Kipriano kien wedna xi ħaġa. Fl-aħħar tal-leġislatura jekk ikun meħtieġ iridu naraw jekk hemm bżonn naħdmu aħjar. Jekk il-fema pubblika titlob dan. Hemm ta' stati membri li huma żar m'għandhomx bżonn 24 sija ta' trasport u ser ikun hemm eh, biċċerji li jkunu mablu, allura ser jitnaqsu l-ħinijiet ta' trasport. Irridu nitkellmu fuq il-kondizzjonijiet ta' trasport tal-annimali. Intom eh, tixtiequ li ikun hemm eh, erba baqar u erba oġġiela flimkien miegħek ġo kamra żejra għal 24 sija hekk imma qed jgħaddu eh, minnu l-annimali. Aħna qed nitkellmu dwar l-ispejjeż. L-ispejjeż eh, li huma l-akbar huma l-ambjent għax it-trasport huwa twil hemm ukoll prezz għax l-annimali qegħdin ibatu imma wkoll minħabba li l-kwalità tal-laħam ma tkunx tajba għax eh, l animali ikun eh, għadda minn stress u għallura il-laħam ikun ta' kwalità baxxa. Il-bidwi ikun eh, kabardaw l-annimali fa' kondizjoni tajba mbagħad it-trasport jeqred dan kollox. Idu naraw kif nistgħu uh, kampanja elettorali għax jemżon nirċivu eh, tweġiba min-naħa tal-Kommissjoni dwar kif għanna nitrattaw l-animali waqt il-trasport. Is-sur ħol mal żewġ minuti. Grazzi. L-annimali ibatu, ibatu mill-istress, u anke jħossu l-ġieħ l-istess bħal bnedmin u din hija ħaġa li nħdu konsiderazzjoni meta nfasslu leġislazzjoni. Dan mhux il-każ illum hemm ħafna annimali li qed jiġu trasportati fl-Unjoni Ewropea minħabba s-suq intern, imma dan la specializzazzjoni, per esempio l-annimali eh, jiġu imrobbija eh, f'post, imbagħad juhdu għom post ieħor fejn ikun hemm il-biċċerija, mbagħad hemm post ieħor fejn jipproċessaw il-laħam u jaqattawh. Allura hemm bżonn li ikun hemm ħarsin eh, tal-ġi tal-animali tal benesteri tagħhom. Studju fl-Iżvezja għamel eh, studju fuq kemm annimali eh, jaddu minn frontiera l-oħra minn 15 il-pajis kienem aktar minn 2 miljon l-annimal. Kienem 500 eh, miljon eh, tiġiġa. Iż-żewġ miljon kienu annimali berba saqajn. Dan kienu il-15 stat membru tal-Unjoni Ewropea tal-bidu. jiġifieri tistgħu tasbu kemm hemm issa llum fis-27 stat membru Is-Sur Koprijan għamli nawedit li kellhom jisiru ċertu affarijiet din il-leġislatura. Il-Kummissjoni eh, tista' eh, twedna li ser twettaq din il-ħaġa tal-limitu ta' tminsija ta' trasport u nagħmel din il-mistoqsija lil kommissarju xbidla qed titkellem dwar il-ħames membri li ma u ir-rapporti hija ħaġa eh, li teħżdek imma l-Komissjoni najdela xintom tamlu intom bil-rapporti li qed jiġu mill-Istati membri qed tamlu analiżi tagħhom għax aħna fil-Parlament Ewropew rridu li dawn tifluhom. U jkun hemm ukoll analiżi eh, komparativa, jkun hemm paragun biex naraw kif nistgħu ntejbu l-qagħda ta' trasport tal-annimali. Id-direttiva l-ġdida tillimita l-ħin ta' 8 sigħat u hemm bżonn ukoll allura barra din id-direttiva li titwettaq ikun hemm rapport li janalizza dak li qed isir għall grupp de Mr. Blum. Sur Chair, bħal dejjem f'din il-kamra arġan għadin niltaqaw ma' din il-problema li għanna fir-Renju Unit regolamenti eh, stupidi, eh, l-ammont ta' regolamenti tal-biċċeriji li, li ġew mad, eh, madwar xar snin ilu li u diversi biċċeriji għal daqstant twalu l-ħinijiet tal-vjaġġar tal-annimali. Il-raġel ta' toħti huwa biċċier huwa kien ġewwa biċċerija u kien qed jisuper jkun supervizur ta' żewġ biċċeriji. Issa fil-kostituenza tiegħi il-ħnieżer u il-baqar qegħdin jiġi trasportati ġewwa Manchester għaliex hemm it-tul biex wieħed jasal għall biċċeriji. Din hija l-problema rridu nindirizzaw issa qegħdin nitkellmu dwar it-trasport tal-tażwiemel. tal tażwiemel kollega ti qed jgħidli li hemm pajjiżi fil-Unjoni Ewropea li jħarsu li jiżwimel bħala ikel. Jiena bħala persuna mir-Renju Unit nara xi ħaġa eh, inkredibbli li li persuna jiekol iż-żiemel, ħadd ma jiekol iż-żiemel, eh, ifisser li kieku jiekol il-kelb jew it-tfal tiegħu. Din turi d differenza fil-kultura fl-Unjoni Ewropea. Issa l-membri mhux affiljati is-sur Elister għal minuta u nofs. Sur President. <laughs> Wara dik dak l-intervent mhux daqshekk faċli nagħmel dak l-intervent tiegħi permettu li ngħid li m'għandi l-ebda diffikultà ma' regoli effiċenti u e, ġusti li jmexxu il-welfare tal-annimali. Però jiena qiegħed e, ftit imħasseb għaliex qegħdin e, nitħlu f'basla li minna mhux ħanoħorġu. U dan jgħat dawar ma mal-industrija tal-agrikoltura tagħna. U il-funzjoni pratika tagħha sejra tiġi impossibbli u jien qed nara sinjali ta' żvilupp bħal dan eh, li ħireġ mill-konsulta tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal- eh, tal-ħinijiet ta' trasport tal-annimali. Il-Kummissjoni edha tappella biex eh, fil-regolament tal-2005 għal darboħra qed ikollha tentattiv biex tneħħi il repetizzjoni tal-limitu tal-ħin fil-kostituenza tiegħi dan ma jagħmilx sens għaliex biex wieħed sport tal-annimali u dan aħna nagħmluh. Aħna għandna bżonn li ikonna vjaġġ bil-baħar. Issa perjodu wieħed ta' dan ma jkunx biżejjed u ma jkunx adegwat għalina. U jiena nixtieq infakkar il din il-kamra illi din il-kondizjoni ma tistax titqabbel ma distanzi kbar illi l-annimali jiġu trasportati ġewwa l-Amerika tisfel u li aħna minn għandhom eh, nimportaw il-prodotti. U għal daqstant għal darbohra nkunu qegħdin nikkastigaw il bdiwa tagħna u ma namlu xej dwar dak li jaffettwa l-importazzjonijiet tagħna. Ikolli ngħid illi aħna rridu eh, rridu nneħħu din l-ossessjoni li għanna li nibżaw mill-affarijiet tagħna stess, grazzi. Għabel nkomplu dibattitu jek permettu li xtaqt namel osservazzjoni sabiex nfarraċ sur Blum fuq il-konsum tal-laħam ta' zwimel fil-pajizi Ewropej. Ġifiri, f'ħafna pajizi Ewropej hemm il-konsum tal-laħam ta' zwimel, pero anke hemmhekk l-ebda ċittadin Ewropew ma jista' jiekol eh, laħam tal-zimel tijaw stess, imma ovvjament zwimel eh, oħrajn, dik differenza. Nkomplu issa bid-dibattitu. Is-Sinjura Jegle għal tlet minuti. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, meine... Grazie, Sir President, Kommissarju, Signori, kollegi. Għet nitkelmu dwar kwistjoni u malaj malajr joħroċċar illi jem eh, opinjoni b'saħħithom involuti hawnhekk hemm ukoll realtajiet eh, ċari ħafna xtaqt Nirringrazzja l sur Parish tal-li għajjem din il-mistoqsija għalli xija mistoqsija importanti u sur kummissarju nix nkun nafu eżat xet jiġri kif tista turi il-fatti inti għandek fatti wara kollox għandek figuri inti semmejt figura waħda pero jina wis nemmen li fost l-istati membri hemm disparitajiet kbar li jmorru li l-in mid-differenza u l-fat li stati membri joħorġu b'rapport u oħrajn le. kemm hemm ispezzjonijiet fuq it-trasport tal-annimali, kif isiru daw l-ispezzjonijiet? U hemm kwistjoni oħra U li trid tiġi indirizzata qed nagħmel referenza hawnhekk għal fatt illi trattajna l-settur tal-bidja bħala kull settur ekonomiku ieħor. Ikkalkulajna affarijiet illi setaw kienu kalkulati b'mod ieħor. Ħantikom eżempju. Lima kwalifiċi hemm bżonn kif jinkisbu l-kwalifiċi min jiprovdi t-taħriġ, kif tista' tipprovdi prova tal-kwalifiki u l-bdew għandhom ikunu imħarġa sabiex jittrattaw l-annimali u xinajdu kol dwar il-kumpaniji ta' trasport kif eh, iħadmu ix-xoffira. Dawn huma affarijiet illi għanna u koll nieħdu konsiderazzjoni. Hemm punt ieħor li qed iwassal għal diffikultajiet bidwi jista' jitrasporta l animali tiegħu għal 50 km. Issa għajdu li intom hawnhekk memx bżonn ukoll nikkalkulaw biċċeriji żgħar u l-mod kif nistgħu nagħmluhom aktar vijabbli sabiex ma jkunx hemm tant ħin eh, moħli fit-trasport Ovvjament, jekk inti qed tiġġor aktar animali mis-suppost ħajkollok ħajkollok problemi. Il-limitu ta' 50 km għandu jkun eżaminat mill-ġdid għanna naraw kif qed jiżviluppaw l-affarijiet fil-biċċeriji. Bidwi jista' jitrasporta l-ħor il-żimel tiegħu eh, għal gost, ovvjament hemmhekk il-liġi ma tidħolx, pero jekk hija kwistjonijiet tas-swieq, mbagħad hemm regoli, regoli għandhom jiġu obduti. Sinjuri, sur Kummissarju, dawn huma affarijiet li għandna nikkonsidraw fil ġejjini grazzi. Grazzi Sor Kapula Santos għal żewġ minuti. Questão sobre o transporte e o bem-estar dos animais é uma questão que como Grazie ħafna. La e questione tal-kondizjonijiet li fihom jiġu trasportati l-annimali hija kwistjoni illi kif qal is-Sur Parish u kif qalu kollegi oħrajn għandha titqis bħala kwistjoni ta' valuri it-batija ta' l-annimali hija xi ħaġa li hija marbuta mill-qrib anke mal-livell ta' ċiviltà tagħna. Aħna rridu l-aqwa kondizzjonijiet tal-annimali tagħna f'dik li hija l-aħħar eh, vjaġġ tagħhom. Però il-prezz li jitħallas sabiex tapplika il-regoli jistaw waslu għal distorzjoni fil-kompetizzjoni f'ċertu reġuni tal-Unjoni Ewropea Dawn ir-reġuni huma stati membri li ma jistawx eh, jiprovdu ċertu annimali għaswiq tagħhom u li huma l-bot ħafna mill-żoni ta' produzzjoni. Il-Portugali eżempju għandha diffikultajiet enormi għal meta niġu għal kompetitività tal-biċċeriji u l-proċessar tal-pjanti waqt istati membri oħrajn kellhom vantaġġi għaliex huwa faċli għalihom illi jibijaw l-ikel proċessa tagħhom għalhekk għandhom aktar valur miżjut għaliex jinsabu biċin zoni ta' produzzjoni għalhekk huwa ġustifikat li l-Kummissjoni malajkem jista' jkun ittina analiżi dettaljata mhux biss tal-mod kif id-dispożizzjonijiet fuq ir-regolamenti tal-sport jiġu applikati manka fuq l-analiżi tal-impatt ekonomiku u finanzjarju ta' dana kollu fuq dawk ir-reġuni u l-istati membri li qed isofru minn deficit fit trobbija ta' speċi speċifiċi. U naħseb li l Kommissjoni għandha tina risposta mela kemm jista' jkun. Grazzi għal minuta u nofs is-Sinjura Ċarmurko. Grazzi ħafna. Hemm ħafna trasport annimali li għaddi mis Slovenja, ħafna drabi mill-vant tal-Ewropa lejn l-Italja. Mill-esperjenza tal-awtoritajiet veterinarji tagħna, il-leġi Ewropea applikabli hija estensiva għall-aħħar, però riġida u komplikata iż-żejjed għal dak nandu xaqsam implementazzjoni. L-akbar problema għandha x'taqsam mal ispezzjonijiet għax meta jkun hemm proibizzjoni fil-frontieri interni huwa diffiċli ħafna teżamina jekk sabiex tara jekk xufir ta' trakkiet waqaf ċertu checkpoints jole minħabba eh, daqsa territorju tagħna Slovenja mandiex il-checkpoints tagħha għalhekk għandna ftehma l-Italja u l-Ungerija. Għandna bżonn soluzzjoni però li tkun komuni għal kulħadd fl-Ewropa meta wieħed iżomm f'moħħu stampa dizastruża fuq l-annimali meta niġu għal vot għal trasport eh, fittu tul ir-regolament tal-2005 għandha tiġi riveduta u din hija opportunità għalina l-koll trasport huwa marbut mill-qrib ma' trattament tal-annimali qabel il-qatla u jina naqbel mal-kollegi illi mem lebda raġuni għalfejn nippermettu trasport li kun itwal minn minn sijat għalhekk jiena nappoġġa limitu massimu għal tul ta' trasport u għankandu jkun hemm biċċeriji mobli. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zapolowski. Grazzi, Sur President Ir-regolament fuq it-trasport tal-annimali hija importanti ħafna u naħseb sabiex niksbu informazzjoni bħal din huwa importanti wkoll. Għandna u fuq il-fatt li ħafna mill-laħam konsmat mill-konsumaturi fil-Unjoni Ewropea mhuwiex suġġett tal-istess regolamenti. Dawn dan ir-regolament huwa waħda mill waħda mill dak li ndux jaqsam is-saħħa tal-annimali u anke għal kondizzjonijiet fil-biċċeriji, però nafu tajjeb ħafna illi ħafna drabi dar regolament mhuwiex rispettat f'ħafna stati membri għandna problemi bidrittijiet tal-ħaddiema u anka bidrittijiet tal-annimali. U koll nafu illi din il-problema rarament manifesta ruħa fost l-SMEs huma l-intrapriżi l gbar li l-aktar huma affettwati il-units ta' forzar tal-liġi għandhom ħafna xi jagħmlu dak li nxaqsam minn forzar nafu li hemm ħafna Eh, episodji fejn id-drittijiet tal-annimali qed jinkisru bla doġġ. Grazzi ħafna, Sinjura Sinit. Sur Kommissarju, importanti ħafna li l-annimali jiġi trasportati sabiex niżguraw is-sigurtaw sabiex ma jkunx hemm batija bla bżonn u qed nuża dan it-termini għaliex kull trasport motorizzati bezza l-annimali u dan għandu għanna nimminimizzawh meta nirregolaw għas-sigurtà u l-prevenzjoni ta' tbatija nħarsu ħafna drabi lejn il-ħin u d-distanza. Dan dini ħaġa naturali, però hija simplistika wkoll l-Irlanda hija gżira ejja niftakru u hija wkoll esportatur kbir tal-annimali limiti fil-ħin u distanza meta hemm involut sim bil-baħar, sim li tsib forsa li xaħna separati mill-kontinent, ma jistgħux ikun assoluti smajn rakkomandazzjoni ta' tmien snin. Imma ovvjament hemm aktar minn tmien snin sabiex ittella n-nimal fuq il-vapur u sakemm dal-vapur jasal fjandija għandu jasal jgħaddu aktar minn tmien snin, tmien sigħat ovvjament. Għalhekk nirrikmanda li għandna nħarsu lejn il-kondizzjonijiet li taħtom nittrasportaw l-annimali tagħna b'mod partikolari fil-każ tal-Irlanda u għandna nieħdu konsiderazzjoni fatturi oħrajn mhux biss id-distanza u l-ħin. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Skenardi għal żewġ minuti u nofs. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, Sir President, anke regolament fuq eh, eh, l-animali daħal fis-seħmin għannar tal-2007 jidher l-Istati membri ma konfermawx mod sistematiku miegħu billi eh, kif mitlub minnhom jagħtu r-rapporti kull sena. U l-analiżi globali jsir l awlin għax eh, hemm ħafna elementi nieqsa biex jitwetqu l-ispezzjonijiet. Membri tal-assoċjazzjoni tal-drittijiet tal-annimali u li jaqbżu eh, għall-annimali għajmu din il-kwistjoni spiss. Dawn laqdiet ilhom jitqabdu għal snin sabiex imbagħad fl-aħħar fl-2007 daħlu direttiva imbat dan il-qasam fejn qed naraw imbat li l-istati membri huma laxki. U allura m'ċertu naqra rieda ħażina għax fl-aħħar aħna nafu li twettiq ta' kontrolli u ispezzjonijiet mhix ħaġa li ma tistax issir aħna nafu fejn huma il-biċċeriji, nafu fejn tkabru l-annimali, nafu li huma il-rotot ta' tranzitu eh, tal-bejjem. Għallu fejn il-problema, l-fema publika eh, hija eh, aktar u aktar kull ma jmur imħasba dwar dak li qed jiġi kif dak għasamma mal-kundizzjonijiet tal-biċċerija u tat-trasport. Uridu li l-istati ħarsu dan il-kundizzjonijiet u nixtieq nitkellem xi ħaġa nixtieq ngħid xi ħaġa fuq trasport. Ħaġa importanti li indipendentament mill zmin ta' trasport li nħarsu lejn il-kondizjonijiet klimatiċi. Per eżempju, jekk wieħed jagħmel trasport fi ftit ftit saħt fil-Olanda matul ir-rebbija ma tistax tqablu ma trasport ta' ftit sigħat fil-Greċja fil-qilla tas-sajf u nispera li kemm jista' jkun it-trasport isir matul il-erja kmin fil-ħodu. Sinjura McGuinness. F'termini tal-li ġiet inħarsu lejn regolament ġdid fuq il-protezzjoni tan-nimali waqt it-trasport għaliex daħal fis-seħbis f'jannar tal-2007 u naħseb il-kol nittamaw illi kulħadd eh, jobdi dan ir regolament Pero jekk dan iseħ ikun miraklu li huwa regolament dettaljat ħafna u joħloq pressjoni kbira fuq sati membru operaturi. Pero nilqa l-mistoqsija tal-lum mis-sur Perix mexxej tal-Kumitat eh, l-Agrikoltura li xnixxu naraw jekk dan regolament u seħdem jew le. Pero rridu naraw implementat għaliex aħna għandna l-qalbna da' suġġett tal-annimali għal pajis pal irlanda kien hemm ħafna xogħol li sar sabiex nimplementaw ir-regolament mill-ewwel jum kemm fis-settur kif ukoll għadak nixtaqsam dawk li jeżaminaw l-awtorità tal-agrikoltura. Kien hemm investiment kbir sabiex ikun hemm aġġornament fil-mezzi ta' trasport u sabiex jintlaħqu livelli ta' taħriġ meħtieġa u nafu li daxxar biss l-Irlanda numru ta' korsijiet ta' taħriġ għal eh, xufiera li iġor dwarru annimali differenti, pont li tqajjem Missur sur jegle u naħseb li stati membri oħrajn għandhom isegwu l-eżempju tagħna. U interessanti li l-regolament japplika biss trasport tal-annimali li sar brabta ma' attività ekonomika u jiena għandi tasib speċifiku xtaqt nesprimi illi aħna ninjoraw l animali domestiċi għalix rajt ħafna nis li ma jafux kif jedossib daw tip ta' animali, dawn ma s nis li jist jinsistu fuq eh, eh, regoli fuq l-attività ekonomika. Dan huwa qasam li kollha neżaminaw naħseb mod ġenerali it-trasport tal-annimali autorizzat eh, qed jimxi fid-direzzjoni tajba li huwa fl-interess tal-operaturi. L-annimali għandhom jaslu f'kondizzjoni tajba ovvjament sabiex jilqu l-livelli tal-konsumaturi Il-problema toħroġ fil-sistema mhux regolata li għamil uta minn dar regoli. Għen nifukaw fuq dan minnu il-barra mis-sistema u kif nistaw ninkluduh fil-sistema u nfalluh għal dak xaqsam negozju. Fuq il-kwistjoni ta' tmin sijat, il-problema da' dar regolament u li ħafna stati membri inkluż l-Irlanda jafu illi aħna rridu nittrasportaw l-annimali tagħna għal aktar minn tmien sigħat, imma wara kollox aħna nafu kif nidoħsib l-annimali tagħna. Għalhekk jiena naqbel ma dawk rridu jnaqsu l-ħin ma rridu niżguraw illi s-saħħa tal-annimali tkun priorità fuq iż żwiemel x'taqt ngħid jiena eh, najt li xtaqt kont zimmel tar-razza li x'dawn jiet vjaġġaw mod tajjeb ħafna. Jiena però ninkwieta fuq il-saħħa eh, ta' diversi żwiemel oħrajn. Naseb għandna ġa ħafna regoli li qed joħonqu s-settur. Però ejja napplikaw ir-regoli għal kulħadd u dawk li mhux jobdu regoli jekk joġobkom iwarbu minn nofs, grazzi. Grazzi, is-sur Evans għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, sur President Xaqt nifraħ li sur Perish tal-li ressaq dan il-punt minkejja differenzi politiċi tagħna u wkoll meta tqis in-nuqqasijiet tiegħu bħala bniedem, naħseb li ħareġ eh, biċċa xogħol tajjeb u nappoġġa fuq dan. Naħseb li għandna bżonn da regolament għaliex għandu jkun infurzat b'mod universali. Għandi numru ta' riservi, pero u ma naqbilx ma ċertu kollegi li tkellmu dal-ħodu is Stevenson intat illi ma stax tevi ta' vjaġġi fit-tul, jina jlek mhux vera. Is-Sul Sinjor Jensen tkellmet fuq trasporti 24 sija. Da mhumiex neċessarji u l-industrija tal-agrikoltura sur l-ister għandha tistaqsi mistoqsit li jina nnifisha bħala soċjetà aħna bżonn neżaminaw is-sitwazzjoni lan l-idea ta' trasport tal-annimali f'distanzi twal u mbagħad noqtluhom. Jekk jiena kont nikoll l-laħam nistaqsi li nifsi kif nista' insolvi l-problemi ta' diedrazzjoni, l-istress u l-kollegi fl-Irlanda, fil-nofsinhar, fit-tramuntana kif jistgħu it-tejbu l-kwalità tal-prodott meta involut vjaġġi bil-baħar fil fl-opinjoni tiegħi ma jagħmel l-ebda sens ekonomiku jew sens umanitarju dan kollu. Jiena ngħid hemm bżonn projbizzjoni tat trasport tal-annimali dan ħaj jappoġġa l-ekonomija rurali, jappoġġa eh, l-SMEs kif għal xaħat u kol jippermetti konsum tal-ikel eh, viċin il-posta produzzjoni. Naf li dimmu se tkun realtà fil-ġejjini, però naħseb li għandna bżonn infurzar realistiku ta' dak li għandna fil-preżent, ġifiri regolament, u nkoraġġiex il komissjoni sabiex tuża il-forzi tagħha fl europa forsi anka l-Pulizija sabiex twaqqaf anka trakiet teżaminom sabiex tarek qegħdin x'jobdu il-regoli kif suppost, grazzi. Is-Sinjura Hol għal-minuta. Sur Kommissarju, Il-Kommissjoni ikkonsidrat l-implikazzjonijiet fuq is-saħħa tal-bniedem jekk ir-regolamenti fuq il-ġi tal-annimali ma jdux imwettqa eh, tajba, it-trasport fuq distanzi twal meta jkunu mrekkinin joħloq l-istress u dan ifisser li jkunu aktar eh, dajfa għal mart. Dan japplika għal żwiemer mod partikolari fejn eh, riċerka Eh, xjentifika u rrit li l-istress fuq il-żwiemel iwassalhom biex eh, jħorġu aktar ħmieġ u eh, forma likwida u dan ifisser li jkun hemm aktar mart. Ikun hemm ukoll animali oħrajn li Eh, jistaw eh, iżidu riskju ta' salmonella eh, jekk ikunu mreknin għal ħafna żmien fi spazju żejl. Allura l-Kommissjoni qiegħda tippjana biex abbażi ta' riċerka xjentifika toħroġ bi proposta għal żmien adattat ta' distanza li jistaw ikopru, anzi, żmien adattat ta', ta trasport li l-animali jistaw jinġarru fih. Is-Sur Podkanski, Komissarju Sinjuri, il-problema ta' trasport tal-annimali ovvjament hija importanti ħafna. ħaġa tajba li aħna qed ikolna din id-diskussjoni għal darbohra ma dan kollu minix kuntent bil-fat li għal darbohra maħniex effiċenti li regolamenti tassew naraw li ġu forzati. Jina kuntent ukoll li matul din id-diskussjoni qed natu attenzjoni partikolari għat trasport ta' żwiemel kontent b'din il-ħaġa mhux għax jiena nrabbi eh, żwiemel imma minħabba li nafu ukoll li l-istandards mhumiex qed jiġu imħarsa nista' ngħidilkom li żwiemel eh, dejjem jifmu eh, l-bniedem imma b'xorta ħażina il-bnedmin mhux dejjem jifmu żwiemel żwiemel jibżgħu jħossu eh, jistaw xafdaw il-dak li kun jew le, għandhom sentimenti oħrajn. Kien hemm każ fejn kien hemm animal marit ħafna li fi klinika veterinarja ma setaw xieħdu ħsibu mingħajr sidu ġala darba ġi sidu, mbatt setaw jagħmlu kollox, anki jekk sidu kull ma għamil kien għatemmek. Bazzikament, ġifiri, iż-żimel ma kienx qed jafdal il-veterinarju. Rrit li sidu ikun hemmhekk ħdeħ. U għallura naħseb dan juri kemm eh, hija ħaġa importanti li naraw li l-animali ma jbatux u aħna bħala bnedmin ma jkunx li animali eh, morda u animali li ma jkunx qed jafdaw dak li qed jiġri ikunu aggressivi ikun diffiċli li tieħu ssibhom. imma ġala darba ikun eh, mis-sidin tagħhom dawk in-nies li huma ħossu li huma ħbib tagħhom l-affarijiet jitbidlu Ġifiri, dan huwa l-punt tiegħi, il-ġid tal-annimali u nitrattaw l-annimali aktar milli ħaġa li ma nagħtux kasa. Sinjura Delanga. Sur President għall boħra unek tkellmu dwar it-trasport tal-annimali għal dar boħra ħana ħorġu konklużjonijiet il-leġislazzjoni li hemm bħalissa waqgħet lura meta nqabluha mal-ambizzjonijiet tal-Parlament Ewropew Eh, kif eh, semma wkoll fir-rapport tal-Nigel Farage għamilna miżuri f'dak li għandu xaqsam ma' kondizjoni taħjar ta' trasport ta' taħriġ ta' sewi, għamma mux bizzejed dan. Hemm affarijiet oħra. L-importanti li jkun hemm il-kontroll, kontroll minnaħħa eh, tal-Unjoni Ewropea. Mhux qed naraw li u stant organizzat fuq livell nazzjonali Hemm ħafna problemi f'dak li xaqsam mal sim tal-frontieri. Issa, mina nixtieq ukoll li l-uffiċjali veterinari jintużaw aktar b'xorta ħażina l-Kummissjoni mhux qed ċetta din il-ħaġa l-Kummissjoni qed titkellem dwar rapporti nazzjonali li l-Kummissjoni mill-uffiċċju bat mbagħad toqgħod tiflihom bil-kwiet. Imma Eh, dan, qed eh, eh, taħsel li dejjem il-problemi. Il-Kummissjoni ġittara li jkun hemm ispetturi Ewropej ta' kontroll. Nkun hemm sorveljanza u hemm mezzi oħrajn kif wieħed jara li l-leġislazzjoni tiġi applikata. Mbagħad ikun hemm postijiet fejn wieħed ikun jista' jisriħ matul it-trasport li jkunu mamra aħjar u rridu wkoll morru lejn użu obbligatorju ta' satelliti bil-possibilità li jkun hemm aċċess għal database ċentralizzata għal persuni kompetenti u għaminnu li m'għandniex eh, stampa ġenerali komunitarja ta', ta kif l-umma l-affarijiet imem ċertu sinjali l-Awstrija eh, qed tara li hemm ħafna l-oriżvolta li jmorru lejn il-Polonja u Repubblika Ċeka u ma tarawhomx ġejjin lura mimlija lejn in-nofsinhar. Allora dan ifisser Eh, li il loris ikunu eh, eh, daru mal-Awstrija minħabba li forsi il-limitazzjonijiet u r-restrizzjonijiet f'dawn il-pajjiżi ġirin tal-Awstrija m'għandhomx regoli stretti. Anke mill-veterinarji li ikunu hemmhekk ma jkunux jistaw jisegwu trasport kollu kemmu mill-bidu sal-aħħar. Il-pjan ta' trasport għandu juhu eh, eh, il-trasport li normalment għandu juhu 24 sija, Imbat, oħrajn li nizlu li, per eżempju, ħadu satejn u nofs, Ferrari ħadu biex Jamlu dan it-trasport. Allura naħseb fifti klin hemm xogħol kbir tisir mill-Kummissjoni u qed nistennew eh, xogħol tagħha qabel l-elezzjonijiet li ġejjin. Is-Sinjura lin minuta. Għal-issem evidenza kbira li turi li regoli tal-Unjoni Ewropea li għandhom lan li ħarsu l-ġit tal-annimali fuq distanzi twal qed jinkisru qed waslu f'kondizzjonijiet mhux umani u qegħdin ibatu. Ikunu pakket jisom sardin u hemm ħafna drabi temperatura taqbes l-40 grad xi drabi dawn li jiġu trasportati għal eluf ta' mili mingħajr eh, ikel jew ilma u allura jistgħu iweġġew jew anke xi drabi jimutu. Il-Kommissjoni għandha indikazzjoni dwar Eh, kemm eh, il kasem hemm dim il-qorti minħabba ksur ta' regolament eh, wieħed 2005. Il-miżura li jkun hemm monitoraġġ tal-GPS ser tiġi nforzata u hemm mod ta' kif individwi jista' jkollhom aċċess għal kif sar il-moviment tal-annimali fuq l-istat membru stess, naf li il-Komissjoni jista' jkollha aċċess għal dan, imma l-individwi le, nixtieq tweġiba għal dawn il-punti. Is-Sur Dover. Sur President, jiena huwa ta' pjaċira li nitkellem dwar din id-diskussjoni tant importanti dal-għodu, nrid nisħaq kemm huwa importanti għal majistral tal-Ingilterra trasport tal-annimali ħajja. Aħna palma għali ċer tal-Komitat eh, tal-Bidja li dawn l-annimali eh, jinqatlu jiġu trasportati wara li eh, ikunu inqatlu. Imma fil-majsal għanna eh, eh, ħafna zwimel, eh, ħafna baqar, ħafna naċ, naċwa, ħafna movimenti tal-animalina kon membru tal-Parlament Nazzjonali għal 18 sena u din kienet dejjem problema titqajjem l-ħin kollu mill-konstituenti tiegħi. U kolli najt li l-affarijiet ma tjebux matul dawn l-aħħar 10-20 sena jiena kontent li saret din il-mistoqsija għax L-ewwel sena eh, fejn kien hemm ir-regolament kienet tal-2007 rapport kellu eh, jidħol fl-2008. Allura huwa ċar li għajna lura mill-programm smaj dak li qal il-Kummissarju li huwa ħajara lejn eh, ħajara huma l-vantaġġi tal-monitoraġġ bis-satellita nasib li tajba, imma Kummissarju meta ngħidlek li tant hemm verifiki dettaljati li u li daħlu fil-regolament eh, bħal per eżempju biex raw l-animali biex adattati għat trasport, il-paċċiċi ta' trasport, il-mezzi ta' trasport, il kontenituri il-ħin tal-trasport, kemm ikun hemm spazju. Dan huma affarijiet ma tistax tarhom bis-satellita, hemmhekk għandek bżonn spezzjoni dettaljat u titgħallem minn dak li jsir u jien kont qed nispera li jkun hemm eh, data issa fil-komment tiegħu tal-aħħar fejn imbagħad ikun jista' jressaq il-proposti bil-konklużjonijiet f'dan il-waqt tal-implementazzjoni tar-regolament għax aktar ma ssir ħaġa kmini biex intejbu s-sitwazzjoni aħjar. Hija ħaġa li texkek li dawn il-distanzi it-twal irdu jiġu eh, Eh, imposti fuq dawn l-annimali kollom jaddu minn dawn id-distanzi twar fl-aħħar ftit jiem eh, ta' ħajjithom. Konsumaturi jridu jaraw li aħna bħala bnedmin nkunu umani u nkunu nesti li jħallsu eh, prezz naqra żejjed għall-laħam għax iridu li aħna jarawna nieħdu ftit l-annimali li tantuma prezzjużi u tantuma meħtieġa għal bżonnijiet tal-ikel tagħna. Grazzi ħafna minuta issa Assur Pojamo. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Nil perriċ tal-li beda din id-diskussjoni ħaġa importanti li aħna niżguraw li eh, l-animal li jinsabu f'kondizzjoni ta' li trasport. Il-Kommissjoni għandha tiżgura li l-liġi hija applikata madwar l-Unjoni Ewropea kif suppost. Il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq trasport tal-annimali eh, saret mod stret, ċi tinfasla b'mod stret, hemm problemi u kien hemm ukoll ta' bilħaq ċertu ksur serju tal-liġi tal-komunità dispożizzjonijiet li hemm bħalissa probabbilment huma biżejjed kif huma sakemm il-vetturi użati jkunu ta' kwalità eh, olja li jkun hemm kontroll kif suppost tat-temperatura jkun hemm ventilazzjoni jkun hemm traċċar bis-satellita u anke eh, sakemm ir-regoli nazzjonali tat trasport jiġu applikati kif suppost kif jiġri f'ħafna stati membri. L-aktar ħaġa importanti hija li l-leġiżlazzjoni eżistenti għandha tiġi implementata u applikata kif suppost kif suppost qabel ma nħorġu b'xi test ġdid. Grazzi ħafna, għażiż kollega. Issa ngħaddu għal catch DI. Regola ġenerali li m'għandux ikun hemm eh, ħames kellima ma minħabba li kienu seba biss li xtaqu jitkelmu minħabba li mexin sew mal-ħin nixtieq li nagħti l-opportunità lil dawn is-seba MPs kollha sabiex jitkellmu, per żommu mal-ħin. Is-Sinjura Schuller. President, Komissarju, kollegi, il-komunità tista' taħdem biss f'kooperazzjoni jekk kulħadd jimxi mar-regoli hija priorità u l-inja li niżguraw li l-annimali jiġu trasportati b'mod li wieħed jikseb l-aħjar laħam possibbli għal konsumaturi wara li l-annimali jinqatlu. Innaċ is-suwed biex tajdu dawk eh, li mux qed jimxu mar-regoli għandhom jinħarġu fil-berra, qed jagħmlu sara lis settur kemm huwa sakfejn huwa possibbli rridu eh, niżguraw li trasport tal-animali ħajja issi f'kundizzjonijiet tajba. Nispera nagħmlu progress aktar il qudiem Konsuma eh, il-trasportaturi minn pajjiżi terzi għandhom jiġu trattati bl-istess mod jekk ma jimxux mar regoli tani. Grazzi Sur Corbett. Grazzi naħseb li din id-diskussjoni u rrit li pala eh, li hemm dubji kbar dwar kif qed taħdem il-leġislazzjoni biex ma ngħidux kollox. Imma anke meta tista' din tiġi infurzata kif suppost, huwa possibbli li ninfurzaw din il-leġislazzjoni meta jkun hemm it-trasport internazzjonali tal-annimali, naħseb li aħna jkollna niflu jekk aħna għandx bżonn li morru eh, lura l-idea li jkun hemm limitu strett ta' minn Eh, sijat minar derogi minar eċessjoniet forsi għat trasport bil-bahar mill-Irlanda imma l-komplement ma jkunx hemm derog il-kollegi forsi kunu interessati li jisiru jafu li hemm website li qed tagħmel kampanja fuq din il-ħaġa hemm petizzjoni l indriz huwa www.8hours.eu u n-numru 8 jiġi eh, miktub mhux eh, bħala ċifra. Is-Sur Schutz. President, Sinjuri, aħna tkellimna dwar kif aħna hemm bżonn nkunu umani fl-approċ tagħna kemm huwa importanti trasport tal-annimali naħseb din id-diskussjoni sira fi direzzjoni tajba u bżonn din id-diskussjoni. Nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt sejja fi direzzjoni tajba imma forsi ma nix noħolqu kondizjoniet artifiċjali addizzjonali jew xi ħtiġijiet oħra għal bdiewa. Naħseb din hija ħaġa li nistgħu nevitawha. Din hija seħ nagħmel il-Kummissjoni lil kulħadd sabiex niżguraw li dan il-proġett tajjeb ma kux ta' pis kbir. U jina naħseb ukoll li jekk il-koll qed nitkellmu b'mod stant qawwi dwar dawn il kundizzjonijiet u kemm huma importanti dawn is-soluzzjonijiet, nixtieq nagħmel mena sejħa lilna l-koll sabiex ħalli naraw li ma jġux imwarba jew kemm xejn jagħtu kasom, nispera li l-istati membri, anzi l-membri kollha dal-Parlament issuhom bl-istess mod. Grazzi ħafna. Is-Sur Dimitrijo. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju, Aziz kollegi. għal riċerka biologika u medikali jemżol jisiru esperimenti fuq l-annimali u għawnek rridu jisiru eh, eh, ċertu miżuri speċifiċi għal-jom u l-Unjoni Ewropea ta' ċertu eżempju dwar, per eżempju, kif għandhom jitrabew l-annimali direttiva tal-Kommissjoni għandak termin 20 sena. U di qed tipproponi prinċipi approssimativi ma sadattant qed narraw li kien hemm 230 eh, miljon għal animalu kien hemm xi 12 eh, miljun li eh, mitu fil-laboratorju u allura il-ħajja tal-animali għandha tkun priorità għall-Unjoni Ewropea, trasport, interventi kirurġiċi, il-biċċeriji, dawn l-attivitajiet kollha jgħidu jsiru fil-ħarsin tal-liġi internazzjonali sabiex nevitaw kemm jista' jkun il ħruxija fuq dawn l-annimali. Grazzi ħafna, Sinjura Petra. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissarju, Eżis kollegi. L-istat il-membri l-ġodda, mod partikolari kellem fuq il-Romanija, pajizi għandhom bżon kif intqal li kollom appoċ għalli kunu jistgħu jisaxħu il-kapacitajiet tagħhom fuq livell tal-awtoritajiet ir-responsabbli jridu jaraw li ir-regolamenti jitwetqu dak il saqsam ma' trasport tal-annimali. Huwa diffiċli għall-awtoritajiet biex jikkontrollaw eh, trasport tal-annimali mingħajr ma jużaw il-pulizija li eh, hija l-uniku awtorità kompetenti li twatta li twaqqaf il-xufiera. Eh, il xufiera dak għandu xaqsam mal esperimenti fuq l-animali dik hija tema parti u naħseb għandna l-affarijiet nisseparawhom. Ħaġa tal-aħħar għandna naraw ukoll kif dawn l-ispezzjonijiet u r-rapporti eh, jistgħu iwaslu. Għax jistgħu iwaslu. Sira Doyle, jina nemmen li l-opinjoni ta' li jina tal-opinjoni li il-ħiliet tal-xufir u anke eh, kemm eh, x'kundizzjonijiet ikun hemm fuq il-vettura huma importanti. Per eżempju, jekk wieħed jagħmel satejn eh, iġerri ħafna fejn l-animali ikunu imrassa ma' xurxin, huwa armi li jkun hemm sigħat fuq Eh, lori fejn hemm spazju biżejt u fejn il-veloċità hija moderata. Inċertu stati membri qegħdin eh, warbu l-leġislazzjoni f'dan il-qasam. Kummissarju, dawn ir-rapporti li rċivejt inti ħajkunu eh, fuq l-internet u ħajkun hemm proċedimenti li tieħdu kontra l-istati membri li naqsu. Grazzi ħafna, Sinjura Doyle. Is-sur Siskerski huwa l-aħħar kelli f'din il-taqsima. Grazzi. L-Unjoni Ewropea tagħti importanza kbira li trattament tajjeb tal-annimali minn mindu jitwildu sakemm jinqatlu. Aħna nafu illi nistgħu nevalwaw il kundizzjoni tal-laħa mhux tajjeb mill-mod kif l-annimali ġew ittrattati matul ħajjithom evidenza xjentifika adattata għal dan kol għal daqstan tridu ninfursaw dan ir-regolament. Huwa meħtieġ li l-annimali xi kultant jiġu trasportati f'distanzi twal. U dan e, jikkawża l-ħin twil ta' distanzi għal daqstant rridu e, nosservaw ir-regolamenti u importanti li naħsbu kol dwar l-aqwa prattika biex wieħed jinforza dawn ir-regolamenti. Irridu nevalwaw is-sitwazzjoni fl-istati membri. Rridu koll niftakru illi dan eh, iwassal għall spejjes eh, finali u fidej il-konsumatur. Issa ċermen tal-Kumitat tal-Agrikoltura Sur Peris. Ma nafxux dan nux point of order, pero Sur Peris jitkellem għal-ftit. Jina ħankun fil-qosor nixtieq ngħid il-kummissarju li tliet mistoqsijiet li għandijaw huwa risponda l-ewwel mistoqsija semma l-istati membri li għadhom ma produċewx ir-rapport dak li narrit huwa jekk il-kummissarju diġà għamilx il-kummissjoni diġà għamliet xi analiżi preliminarja ta' dan. U jekk għandix moħħa illi tressaq rapport fuq l-implementazzjoni ta' regolament fil-ġejjieni. Dan għandna bżonn immedjatament, għandna bżonn tal-aqwa prattika wkoll biex kun jistaw jisegħu għam il-vetturi f'diversi stati membri u għet jamlu xol tajjeb, l-oħrajn mux għet jamlu xol tajjeb, jow nkellet jamlu xol ħazin. Il-Komissjon edha tagħmel analiżi tajba ta' dan u meta sejra tressaq dan kollu, grazzi. Grazzi. Issa sejrin nalqu b'diskors minnaħat tal-Komissarju, sur spidla għandek il-mikrofon. Signori, sur President fil-liġi eh, tagħna taħt id-definizzjoni tal-annimali tgħid li l-annimal huwa oġġett. Jgħan niftakar regola militari li tgħid li għal għanijiet ta' trasport kull karrettu aħna nistgħu impoġġu tmien żwiemel jew tmin jew erbajn raġel. Għal daqstant fil-ċivilizzazzjoni aħna eh, minn dejjem tallimna li hemm xi prossimità bejn animal u bniedem iktar mill-li bejn eh, bniedem u oġġett. Aħna wasanna l-konklużjoni li annimal mhuwiex oġġett. Animal huwa eh, xi ħaġa eżistent, animal huwa eżistenti u għandu id-drittijiet tijaw u għan li jieħu n-nifs u jiex. Naħseb li nistaw nejdu li l-standards Ewropej f'dan il-qasam eh, ġew eh, infaslaw u jippreżentaw progress f'termini ta' eh, ċiviltà. Minnaħa l-oħra aħna naraw li dawn ir-regoli mhumiex jiġu applikati b'mod rigorus u hemm eh, ħafna spazju fejn wieħed itejjeb. Il-Kummissjoni taqbel ma dan. Fl-attivitajiet tagħha hija sejra tisħaq biex ittejjeb is-sistema. Sera tisħaq ukoll biex ittejjeb il-kontrolli, il-verifiki u l-monitoraġġ tas-sitwazzjoni. Fl-istess waqt Aħna wkoll insabu fil-proċess ta' preparazzjoni ta' eh, regolamenti ġodda li sejrin jieħdu in konsiderazzjoni l-arfin xjentifiku l-aktar aġġornat f'diversi joqsma għaliex konklużjoni oħra minn dan id-dibattitu huwa il kumplessità tal-problema. Din mhix problema eh, li faċli solvija. Mhix xi ħaġa li tagħmel ħaġa waħda jew tnej u kollox ikun solvut le, dan mhux il-każ. Id-dibattitu tal-lum juri illi l-iddeja il-kunċett tal-protezzjoni tal-ħarsin tal-annimali, speċjalment eh, l-agrikoltura, mhix xi ħaġa li għandha x'taqsam biss mal-ħarsin tal-konsumatur. Dan għaliex uħut minn dawn il-miżuri irridu jittieħdu xorta waħda anke jekk ma jkollhom lebda tip ta' konsegwenza fuq il-konsumatur. Dan għaliex din hija Eh, kwistjoni importanti etikament. Issa permettu l n nwieġeb xi mistoqsijiet speċifiċi min-naħa tal-kamra. Aħna lesti li nirrispondu b'aktar dettal aktar, aktar tard. Staqt però nsemmi xuħut minnhom. Mela fej għandu x'jaqsam il-pajjiżi illi ma batux ir-rapporti tagħhom jiena dan diġà għattu fil-introduzzjoni tiegħi. Dan huwa importanti ħuna ġan semmijom Ċipru, Litwanja, Malta, il-Bulgarija u l-Lussemburgu. U hawnhekk jiena ma semmejtx l-Irlanda. L-Irlanda eh, diet dmira. Fid-dibattitu aħna smajna mistoqsijiet dwar l-accessibilità tal-informazzjoni. Mod teoretiku dan huwa possibbli li r-rapporti nazzjonali jiġu pubblikati. Ir-regolament eh, tipermetti l-istati membri kollhom dispożizzjoni ta' konfidenzjalità, però l-ebda l-ebda pajjiż ma uża dan id-dritt għal daqstant il-Kommissjoni tista' tistaqsi lill-Istati membri jekk huma jridux jużaw il-klawżola ta' konfidenzjalità. Jekk dan mhux il-każ, il-rapport jista' għal daqstant jiġi pubblikat. Jista' wkoll jiġi eh, użat misjub mill-pubbliku, jista' wkoll jiġi diskuss. Rapporti annwali qegħdin jiġu analizzati mill-esperti fil-Kummissjoni fl-istess waqt huma Eh, edin jiġu mqabla mal-arfin eh, li wieħed eh, ikun ħam is-sol fl-istess qasam minnaħa tal-esperti. Dan jagħti stimolu ieħor għall-implementazzjoni ta' regolament u għall-iżvilupp ta' dan il-qafas legali. Issa fejn dux jaqsam il-kwistjoni il-kustjoni ta' ta' svilupp ulterjuri u proposti ulterjuri dwar id-direttiva. Il-Kummissjoni tixtieq tgħid qiegħda taħdem fuq proposti ulterjuri. Edha wkoll tipprova tapplika l-aktar arfin xjentifiku reċenti li għandha dispożizzjoni tagħha. Kien hemm mistoqsija dwar kemm kemm kem il-proċedura ta', ta ksur hemm hemm żewġ proċeduri attwali kien hemm ukoll żewġ tnej jew tlet tilmenti relatati mal-Andalusija ġewwa Spanja. Kien hemm ukoll sitt stati membri illi kienu soġġetti għal eh, kontrolli fis-sena 2008. Dawn huma ħut miċ-ċifri eh, relatati mal-mistoqsijiet li jintom staqsejtu. Eh, permettu li nirringrazzja għal darboħra ta' dan id-dibattitu ek kumpless, ek kim anqal illi wera b'mod ċar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni u l-użu ta' dan il-Parlament jinsabu viċin xurxin. U fl-opinjoni tiegħi dan huwa sinjal pożittiv għal ġejjeni, speċjalment f'dan il-qasam ek sensittiv. Grazzi, e grazzi sur Kommissarju. Dan jara id-dibattitu tagħna llum issa sejrin ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Dinja mistoqsija orali lil kummissjoni Missur Peris fisem il-Kumitat tal-Agrikoltura l-Iżvilupp Rurali. Dan huwa dwar is-suġġett tad-dieta mediterranja, dieta illi il-President attwali palissa jipprova japplika. Eh, u għandu